adottati. Avviżi minnaħa tal-President. il-European United Left u Nordic Green Left u kol il-segretarjat ta' non-attached għaluli dwar uh, Komitat tal-Parlament u Delegazzjonijiet lista ta' dawn il-ħatrit ser jiġu uh, asma mal-minuti ta' din il-laqa.